Tiex Naqas meta t-test jiġi adottat u laqas meta jiġi iffirmat, ix-xogħol għadna kemm bdejnieh. Grazzi għadna kemm uh, għalqna d-diskussjoni issa fuq din it-tema nivvuta għada. Għal eh, punto siguiente Kiro. Naddu issa l-punt li fuq l-agenda u għawniħu nieħu l-opportunità biex nfakkarkom li suppost ħantemmu l-laqa f'nofs il-lejl. Hemm kwistjonijiet tal-interpretazzjoni li ħej komplikaw xogħolna mhux biss għalina l-lejla iżda anki għalada jekk inkomplu dejn iktar minn nofs il-lejl. U għalhekk nitlobkom żommu fil-qosor biex tkunu konċiżi u raġonevoli fl-użu tal-ħin tal-kelma. Il-punt li mis fuq l-agenda, il-rapport ta' Sur Coelho, l-implementazzjoni tal-dispożizzjonijiet tal-Akita Schengen relatati ma' sistema ta' informazzjoni ta' Schengen fir-Repubblika ta' Bulgarija u r-Romanija. L-ewwel nett Naddi il-kelma rapporter Carlos Coelho għal erba minuti. Muchas gracias, signor Presidente. Signor Presidente. Grazie, President. Kommissarju Malmström, kollegi. Jiena nixtieq nitkellem fuq erba punti kruċali l-ewwel net fuq il-proċedura ta' evalwazzjoni L-2007 il-Bulgarija u Rumanija wara li daħlu fl-Unjoni Ewropea bdew jaħdmu biex jimplementaw dan l-ispazju ta' Schengen biex bekk il-Kunsill jasal għal abrogazzjoni tal-frontieri interni u biex dan iseħħ irid ikun hemm bżonn li niċċertifikaw il kondizjoniet meħtieġa għall-implementazzjoni tal-laki komunitarju, jiġifieri l-protezzjoni tad-data, sistema ta' informazzjoni Schengen, il frontieri tal-ajru, tal-art, tal-bahar, il-kooperazzjoni tal-pulizija u il-politika tal-vizas. Il din il-proċedura bdiet bil-protezzjoni tad-data, għadin naraw jekk kwel kull wieħed minn dawn l-istati membri u xles bizzejed biex japplika il dispożizzjonijiet kollha fuq il-rigward il-ħarsin tad-dejta. Ir-riżultati li ġew miksuba mbagħad huma kundizzjoni meħtieġa biex bekk nimxu l qudiem fir-rigward l-evalwazzjoni tal akita ta' Schengen dejjem qed nitkellmu dwar it-trasferimenti tad-dejta f'dawn il-pajjiżi. L-approvazzjoni ta' din id-deċiżjoni għalhekk hija l-ewwel pass fit-tneħħija tal-kontrolli fil-frontieri interni bejn il-Bulgarija u Romanija It-tieni punt, l-aċċess ta' dokumenti. Għalhekk għandna dan l-abbozz ta' deċiżjoni f'dan ir-rigward iżda ma nbatux il-riżultati ta' segwitu li permettu l parlament ikollu aċċess għad-dejta kollha meħtieġa biex bekk ikollna opinjoni bbażata fuq il-fatti Id-dokumenti mbagħad iktar tard waslu min-naħa tal-Kunsill, min-naħa tal-Abbaxxatur tar-Rumanija li rnexxielu jsib soluzzjoni biex bek din il qada nilbuha permezz ta' talba għaliex id-dokumenti konfidenzjali jiġu deklassifikati u nalbu il-problemi ta' ftehim. Kenna bżonn ta' ħafna ħin biex dan iseħħ iżda ħajkonna l-istess problema fir-rigward ta' opinjoni tal-Parlament fuq aspetti oħra ta' Schengen u għalhekk hemm bżonn li jkollna ftehim malar kemm jista' jkun bejn il-Kunsill u l-Parlament f'dak li għandu x'jaqsam it-trasferiment ta' data u dokumenti konfidenzjali. F'dak li għandu x'jaqsam il-Bulgarija għandna problemi marbuta mal-implementazzjoni u twettiq tal-87-15 f'dak li għandu x'jaqsam il-tarif tal-data personali u anki kien hemm problemi relatati mal-problema tal-ħarsin tad-dejta, mbagħad kien hemm segwitu min-naħa tal-Bulgarija u 26 ta' April il-Kunsill deċida li l-elementi differenti fir rigward il-protezzjoni tad-dejta ġew meluba. F'dak li għandu x'jaqsam ta' Rumanija hemm żewġ regoli ta' dritt li għatem diffikultajiet magħhom jiġifieri l-ħarsin u ġbir tal-dejta anke fir rigward il-valwazzjoni periodika tal-Schengen. Romanija mbattejbet is-sitwazzjoni u id-data pendenti għadhom mhux qegħdin jimpedixxu l-pajjiż li jkun hemm garanzija tal-dispożizzjonijiet kollha fuq il-ħarsin tad-data. U għalhekk ġew verifikati il-sitwazzjonijiet kollha u aċċettajna li l-Bulgarija u Romanija issa jidħlu f'din is-sistema. Fir-rigward ir-reviżjoni ta' drittijiet ta' Schengen, nixtieq nitkellem dwar il-ħtieġa li norganizzaw mal-arkem jista' jkun mekkaniżmu ta' evalwazzjoni Ewropea li tkun sempliċi, effikaċi, effiċenti u trasparenti f'dak li għandu x'jaqsam l-evalwazzjoni ta' Schengen. Il-Parlament ċaħat il-proposta li ġiet mnedija f'Ottubru li għadda u għalhekk nitolbu l-Kummissjoni ikollha l-eżerċit il-dritt ta' inizjattiva mal-arkem jista' jkun. Grazzi President. Grazzi, Onorevole Coelho. Issa naddu il-kelma lill-Kummissarju Malmstrom li ħat prezentana il-punt di vista tal-Kummissjoni. Grazzi, President, Sinjuri. Jiena fiduċuża li l-Bulgarija u Romanija ħjamlu l-almu tagħhom sabiex jilħqu mal l-iskadenza biex inneħu l-kontrolli tal-frontieri f'Marzu tal-2011. Aħna ħna poġġaw il żewġ pajjiżi sabiex bekk naddu l-evalwazzjoni ta' Schengen mal kemm jista' jkun. Hija responsabilità tal-Kunsill li tagħmel l-evalwazzjoni ta' Schengen u bbażi ta' dawn l-evalwazzjonijiet il-Kunsill ħajdeċidi li jneħħi dawn il-kontrolli fil-frontieri. Dawn id-deċiżjonijiet għadhom għaddejjin u għalhekk huwa impossibbli li ngħidilkom x'inhi l-qagħda kurrenti. Iżda l-ewwel passi kienu ta' suċċess ikkonfermati mill-evalwazzjoni pożittiva min-naħa ta' Rumanija u l-Bulgarija biex ikollhom aċċess għal SIS. Il-Parlament Ewropew hija għalhekk jipproponi li l-Bulgarija u Rumanija għandhom jarfu lill kunsill u l-Parlament fuq ir-rakkomandazzjoni ta' segwitu u dan jorbot mal-evalwazzjoni ta' Schengen u għalhekk huwa importanti li dawn iż-żewġ pajjiżi jirrapporta l-Kunsill fuq il-miżuri ta' applikazzjoni ta' dan il-mekkaniżmu li huwa ta' kompetenza tal-Kunsill. U fuq dan il-bazi, fuq il-leġislazzjoni korrenti, sta l-Konsil li jinforma l-Parlament minnu fih. U f'dan il-kontest jiena nixtieq nilqa l-proposta tagħkom nikkonferma li jiena mal-arkem jista' jkun fil-ħarifa ħna proponi mekkaniżmu wara tħul fis-seħ ta' Trattat ta' Lisbona għal kwistjonijiet li semmejt sur Koelho. U nemmen li żewġ stati membri u l-Parlament għandhom ikun involuti f'dan il-mekkaniżmu li ovvjament dawn il-pajjiżi jkunu involuti biex ikonna rikonoxximent reċiproku u fiduċa reċiproka. Biex bekk nkunu nistgħu naslu għat tnaħħija tal-kontrolli fil-frontieri, speċjalment fil-frontieri esterni il-viża u l-kooperazzjoni bejn il-pulizija. Il-Parlament għandu jinżam informat fuq ir-riżultati tal-din l-evalwazzjoni u permessa din il-mekkaniżmu ġdid il-Kummissjoni qed tipprova tagħmel irmedju għad djufijiet li semma rapporter bħalissa m'hemmx segwitu wara li jsiru ċertu sejbiet u mhux dejjem jiġu implementati l-applikazzjonijiet u għalhekk l-appoġġ tal-Parlament napprezzaw ħafna. Grazzi, Sur President. De, de cortar il tiempo 10 segundos después del Jiena ħankompli naqta l-mikrofonu tal-kellima jekk jiskorru l-ħin tagħhom wara 10 sekondi għal-lek dek biss nkun nistgħu nikkonkludu fil-ħin 10 sekondi u naqtalkom. Issa ngħaddi l-kelma lill-President tal-PPE. Sur President, Kummissarju, jiena nifraħ lis sur Coelho għax għal rapport ta' progress U fil-rigward il-rizultati pozittivi fil-qasam tal-protezzjoni tad-data nistgħu nistabilixxu data li minna s sist tista' tiġi applikata anke l-Bulgarija. Palma sħobija tal-Bulgarija u r-Romanija kienet fl-Unjoni Ewropea u dan l-aċċess għal Schengen huwa mill b'entużjażmu kbir mill-Bulgarija. Dan huwa din hija opportunità biex neħħu l-kontrolli fil-frontieri u hija xi ħaġa mixtieqa. Il-gvern Bulgaru li għadu kemm daħal għamel l-almu tiegħu biex jilħaq din is-sitwazzjoni. U għalhekk dan ma jfissirx mhux biss l-libertà tal-moviment iżda kooperazzjoni aktar sfiqa fir rigward id-dwana, speċjalment fit traffikar tal-bnedmin u anki fil-kutrabandu tal-prodotti. L-sħubija tal-Bulgarija fi Schengen hija parti mill-ħolma Bulgara biex bekk tkun parti sieħa fl-Unjoni Ewropea. U dan ovvjament jitlob li ikun hemm konsiderazzjoni rakkomandazzjonijiet eżistenti. Ovvjament is-segwitu huwa garanzija li jkun hemm dialogu kostruttiv bejnietna u dan id-dialogu trasparenti huwa garanzija li l-Bulgarija u Rumanija jaqblu ma' drittijiet fundamentali u jagħmluhom bħala realtà. Issa naddi l-kelma Surenzi għal żewġ minuti fisem l-SND. Ziz kollegi, Signora Komissarju, Sur President, il-vira fakkarna il-25 anniversarju ta' dan l-avveniment li ma kienx hemm bħalu qabel li kuna mobilità Ewropea mingħajr frontier u f'din l-okkażjoni Kummissarju Malmström qalet li Schengen huwa wieħed mill-aktar simboli qawwija l-aktar importanti ta' Ewropa li tassew tista' tagħmel differenza fil-ħajja ta' kuljum tan-nies. Rappresentanti tal-Kummissjoni qal illi Schengen huwa suċċess tal-Unjoni Ewropea matul dawn l-aħħar 30 sena rajna li kien suċċess, ġifiri nishti eh, nawgura l-izbaħ eh, xewqat li l-Schengen felu sninu u il-rigal li sabiħ li ħanatu l-Schengen felu sninu huwa s-subijat tal-Bulgarja u l-Rumanija. Dan iż-żewġ pajjiżi huma lesti biex juru li huma lesti biex jidħlu fis-sistema Schengen u dan għal ta' ċittadini Bulgari u Rumani ma' wkoll ta' ċittadini Ewropej kollha kemm huna sabiex ikun hemm tassew Ewropa mingħajr frontieri, Ewropa ekonomika u soċjali. Ovvjament, iż-żewġ stati membri għandhom iħarsu ir roadmap li ġiet infassna mill-Kummissjoni hija ħaġa tajba l-Parlament edha r-wol tijaw bħala assista tal-drittijiet. Mena unik għanna issa proċess il ħajati riżultati konkreti u rapidi għal ġit ta' kulħadd għal interess ta' kulħadd. Midu ċari l-Unjoni Ewropea m'għandix eh, taħseb affarijiet oħra ħlief li taqdi ċittadini il-libertajiet tagħhom u tara li kull hemm evalwazzjoni ta' dak li jsir. Is-sistema ġdida ta' evalwazzjoni ser tippermetti li nżidu l-mobilità u l-libertà fl-Ewropa u għana nappoġġaw l-Sur Koelio. Del eh, Gruppo Liberal la signora Grisbeck. Fisem il-Grupp Liberali sanaddi l-kelma l-Sur Grisbeck. Sur President, eżis kollegi, xiftit jumilu fakkarna flimkien mal-President Buzek u mal-President Barroso l snin il-ftejm ta' Schengen, illum aħna qed namlu eh, eh, komplu fil-binja ta' dan kollu, għedin edu kantun ieħor eh, f'din il-binja x'aħna qed naħsbu fuq dawn il kondizjoni ta' kollaborazzjoni li huma meħtieġa li jitneħħew il-kontrolli fuq il-frontieri tal-Bulgarija u r-Rumanija. Għax skont l-ewwel evalwazzjoni qed jilħu l-kondizzjonijiet. Dawn iż-żewġ pajjiżi daqt fil-fatt jkunu jistgħu jkunu f'pożizzjoni li jipproċessaw u jiggarantixxu l-ħarsin tad-dejta personali din hija ħaġa tajba li dawn iż-żewġ pajjiżi jsirtlu fiż-żona ta' Schengen u li jkunu jistgħu jiggarantixxu s-sigurtà u l-prosperità mhux biss għal żewġ pajjiżi imma għal kontenut Ewropew kollu jiena konvinta li dan ser jippermetti illi nkunu nistgħu niġġieldu aħjar l-immigrazzjoni illegali, l-kriminalità internazzjonali u tipi oħrajn ta' flagelli. Tiene un minuto in nombre de los verdes. Issa naddi l-kelma l-sur Njura Zandano għal-minuta. President, kollegi, komissarju, la darba s-sis hija parti importanti ta' zona Schengen il-kwistjoni li qegħdin nitrattaw hija tant importanti. Jiena ġeja minn pajjiż membru ġdid tal-Unjoni Ewropea u niftakar il-problemi f'dan il-qasam. U għalhekk nilqa l isħubija tal-Bulgarija u Rumanija iżda xorta waħda jena nixtieq infakkar li għatem xinu qasijiet. f'dan ir-rigward għalhekk il-grupp tiegħi jaqsam bisħiħ il-pożizzjoni tar-rapporter li għandu ikunem hemm segwitu. Fi kliem ieħor il-Parlament irid jiġi informat kif il-problemi ġew solvuti u nqisu tħassibit kollha relatati mal-protezzjoni tad-data. Jiena nittama li dan ma jkunx kil biex s-sis one for all tiġi implementata. Jiena nissiħab mal-rapporter fir rigward it-ħassibit tal-mekanizmu ta' sis għalix nemmen li l-Parlament Ewropew għandu dritt li kollu skrutinju demokratiku għalek nilqa il-komment ta' Signora Malmstrom li dan huwa il-kas. mikrofon għal-kellim. Rumunia i Bułgaria przyjęły dorobek Schengen wraz z wejściem do Unii Europejskiej w 2007 roku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 Dan kien wieħed mill-aħħar passi biex bekk neħħu il-kontrolli fil-frontieri fil-Bulgarija u Romanija. Iż-żewġ stati membri ġew evalwati b'mod pożittiv f'dak li ndux jaqsam il-tnaħħija tal-kontrolli fil-frontieri u għalhekk dawn għandhom jitnaħħu minnu fih. Jekk dan iseħ, aħna nistennew li l-Bulgarija u r-Romanija ikunu disponibbli teknikament għal sistnejn sakemm jo qabel l-Ottubru tal-2010 skont ir-roadmap. Grazzi għal dan ikun possibbli mbagħad li niftħu Schengen għal żewġ stati membri oħra bil-reqqa kollha meħtieġa għat tajjeb ta' ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Tiene la palabra en nombre de Europa y la Libertad y la Democracia. Mikrofonu al President. Is-sur Baftin għal minuti. Ix-Schengen kienet xi ħaġa importanti fir-rigward il-fiduċja ta' ċittadini biex ikun hemm miżuri ta' sigurtà u sikurezza fuq artom għalek minkejja li r-Renju Unit mhux parti minn din l-aki nużaw din is-sistema għal ġlida kontra r-reati. Iżda fl-istess ħin is-sistema u l-aki ta' Schengen mod ġenerali jiprovdu pjattaforma wiesa għal eh, reati internazzjonali għal dawk il-kriminali makakki u għalek aħna rridu najdu jekk dawn l-istati membri ux lesti jew le biex ikunu jistgħu jgarantixxu livell ta' skrutinju b'mod lokali biex ikun hemm ċaqli ħieles madwar il-kontinent. Ridna naraw li jkun hemm evoluzzjoni oħra fir rigward is-sistema SIS speċjalment fir rigward l-etniċità u l-ispejjeż u għalhekk ir-Renju Unit għandha kontrolli indipendenti u ma naħdix maħniex parti mill-vjaġġar ħieles mill-passaporti. Irridu niggarantixxu li jkun hemm sistemi xierqa f'dak li għandu x'jaqsam dawn iż-żewġ pajjiżi biex bekk niġieldu r-reati politika fejn il-bibien ikunu miftuħin beraħ u għalhekk rridu mmorru kontra l-possibilità ta' trafikar ta' prodotti u ta' bnedmin. Is-sigurtà tal-vjaġġar mingħajr il-kontrolli isserra fuq il-responsabilità tal-Istati membri biex jagħmlu kontrolli xirqa u standard xirqa. U għalhekk l-espansjoni ta' SIS għandat tkompli tiftaħ il-bibin beraħ għal-korruzzjoni u twassal għal-aktar informazzjoni ta' kriminali jixtiqu jħakjaw fil-netwerk u għalek l-istati membri għandhom ikollhom involviment u dan jeħtieġ ċertu miżuri, speċjalment minħabba il-twaqif tas sis tnejn. Per eżempju, xinajdu fir rigward il-ħazna tal-data biometrika, kemm ħatkun pozittiva? Irridu sistema fejn ikun hemm monitoraġġ tal-evalwazzjoni u għalhekk dawn ħajkunu jinżammu responsabbli jekk ikun hemm għanijiet ħżiena politiċi Irridu nqodu attenti għal qanijiet moħbija. 500.000 kompjuter bħalissa jistgħu jaċċedu għal din is-sistema ta' Schengen u ma nistgħux nkunu nafu kemm minn dawn is-sistemi huma ħilsa minn software ta' periklu. U għalhekk hemm spyware li permetti li l-partijiet terzi li kollhom aċċess għal din is-sistema hemm aktar informazzjoni fejn il-kriminali jistgħu jkollhom aċċess għalih u dan għad-detriment ta' ċittadini u għalhekk irridu jkun hemm sigurtà għolja u bit-tisħiħ ta' dawn is-sistemi ma nistgħux nivitaw biċċert li ma jkunx hemm xi ksur f'din is-sistema u għalhekk ikun hemm xkil għaċ-ċittadini. Grazzi. Issa naddu għal proċedura tiegħi ħames membri diġa ġibdu li l-attenzjoni. Nibdow bis-Sinjura Antonescu għal minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să... Grazie, sur president. Jena nishtiq nirringrazzja l sur rapporter Coelho għal mod ta' kif huwa mexxa dan id-dossier u nixtieq ngħidu prosti tax-xogħol kollu tiegħu jiena nappoġġa da kollu li qal ftit ilu mhux biss fuq l-evalwazzjoni fuq il-ħarsin ta' data ma' wkoll fuq l-oqsma kollha illi għadhom riġu evalwati. Dan kollha l-Kunsil irid garantixxi illi l-MEPs ikollhom fidejhom l-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex il-Parlament ikun jista' jieħu deċiżjoni korretta u kif suppost. Nittama li nkunu nistgħu nieħdu deċiżjoni informata. Tiene la palabra la signora Bacescu. Grazzi, signora Vagescu. Signora Bacescu, tiene la palabra. Signora Bacescu, jekk ġaba. Grazzi, President. Grazzi, l-ewwel net prosit li sur Koelio tal-li għamel rapport da stant importanti fuq rumanija u l-Bulgarija. Rrit ngħid li fir-Rumanija hemm liġi li għadha kif ġiet adottata fuq il-ħarsin tad dejta ta' natura personali u dan huwa progress għal pajjiżna li jixtieq jissieħeb fiż-żona Schengen. Il-Ministeru dal-aħħar għamel progress u aħna fl-2011 ħanamlu progress ukoll fuq il-miżuri li jittieħdu anke fuq is-sistema marittima sikomal. Bisata din ir-riforma aħna ħanħolu servizzi ġodda, saħu l-kooperazzjoni tagħna ma' Frontex imma wkoll ma' organi oħra għas-sorveljanza fuq l-art. Tiene la palabra il signor Luhan. Grazzi, Assessor Luhan. Mulțumesc, domnule președinte, mai întâi vreau și Grazie ħafna, Sur President. L-ewwel nixtieq ninaqat ma dawk li faħru l-rapporter Koelju għax tassew għamel biċċa xogħol tajba ħafna fuq ir-Rumanija u l-Bulgarija. U nixtieq niġbed l-attenzjoni ta' konforfat li rumanija kienet tassew eżempju ta' prattika tajba f'dak li xaqsam ma' sigurta fil-qasam ta' trasport marittimu. U rumanija l-istess bħal Bulgarija tilħaq eh, il-kondizjonijiet biex issir parti mis sistema stess. Għal din ir-raġunina naħseb il-Kummissjoni wkoll għandha u tingħaqad fl-appoġġ li qed jingħata lil dawn iż-żewġ pajjiżi sabiex dawn iż-żewġ pajjiżi jkunu jistgħu lestu l-evalwazzjonijiet li baqa. U sabiex aħna nkunu nistgħu nisibu f'din iż-żona komuni tal-Unjoni Ewropea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 Iżda biex din isseħ hemm bżonn li jkun hemm infrastruttura teknika xirqa biex ikun hemm monitoraġġ ta' dawn il-proċessi. Nafuha mill-esperjenza tagħna li Ir-rwol tal-pajjiżi li jisieħbu fix Schengen hija l-adozzjoni tal-twettiq tal-obbligi kollha. Din hija għal ġid komuni u għal sigurtà komuni u għalhekk l istandards għandhom jiġu aċċettati u imwet hawnhekk. L-aħħar kellim is-Sur Boris. Grazzi President, jiena nixtieq nirringrazzja lil sur Coelho espert ta' Schengen u għamel xogħol siwi ħafna. Jiena sodisfatt ħafna li l-grupp ta' ħedma fuq Schengen evalwa b'mod pożittiv il-Bulgarija u Romanija u li ż-żewġ pajjiżi eliminaw ix-xkil kollha sabiex jiksbu riżultati sodisfaċenti. Jena nħoss li l-ħarsin tal-frontieri esterni hija ħaġa importanti ħafna u għalha għalhekk nkomplu x-xogħol tagħna fuq is-sistnejn u l-biometrika fil-ġejjieni, iżda m'għandniex ninsew li dan il-proċess għadu qed jistenna x-xogħol tagħna u għalhekk nixtieq il-Bulgari u r-Rumeni ir ris l-istess ħaġa li qed nesperjenzaw aħna ma' ċeki fejn il- tneħħu il-kontrolli tal-frontieri mhm. interni. Din eh, għandu jimxi tajjeb għall iżvilupp pożittiv ta' dawn iż-żewġ pajjiżi u nittama li dawn iż-żewġ pajjiżi iwettqu l-ħtiġijiet kollha u jkunu jistgħu jimxu l-qudiem. Grazzi. Il-Kummissarju Malmström jekk jeżuma. President, membri onorevoli, jider li għanna konsensus biru għalek memxafna xinżit jina naqbel maqom li din kienet raġuni li niċelebraw għalix il-zona Schengen hija kisba tal-Unjoni Ewropea għanna nkunu burin u din tfisser li għandu jkunem il-moviment ħieles ta' ċittadini bla frontieri. Jina nittama li zona Schengen tikber bżoċ membri oħra, zda dan it-tant l-aċċess ta' SIS ta' Schengen hija pass importanti ieħor Għatem xiftit xoll li għadu jrid iseħ f'dawn il-pajjiżi dak li għandu xieqsam il-viza, l-kooperazzjoni tal-polizija, il-kriminalità organizzata, etc. U għanamlu monitoraċ sfiq u jena nfatti ħammur f'dawn iż-żewġ pajjiżi sa tmim din is-sena biex nurri l-appoġġ tagħna fuq il-post għal progress li jkun sara. Lek nixtieq nirringrazzjom għal progress li qed jagħmlu bħalissa fiduċa bħalma għattu intom hija importanti biex l-istati membri oħra jaraw li hemm riżultati konkreti biex ikonna tmim feliċi għal din il-ġrajja. Din għandha zitt li trasparenza tas sistema u għandha zitt l-involviment tal-Parlament Ewropew anki biex nejnu fl-evalwazzjoni implementazzjoni. Dan huwa pass importanti l-qoddim u l-ek nittama li fl-imkien nistaw naħdmu f'din il-mekkanizmu ta' evalwazzjoni u nixtieq jiena wkoll nirringrazzja l sur Koelio għax-xogħol li qed jagħmel f'dan ir-rigward u nittama li nkunu nistgħu nikkoperaw aktar il qudiem Grazzi Kummissarju. Nalqu id-dibattitu issa billi nisimgħu l rapporteri Sur Koelio. Għandu żewġ minuti. Grazzi, erba noti konklużivi l ewwel nishtiq nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-kummenti pożittivi għal kooperazzjoni sfiqa li kelli maċadu Rapporters u anke nixtieq nfakkar li hemm kunsens wiesa billi ngħidu iva għal din l-inizjattiva iżda anke l neżiġu l parlament Ewropew jiġi marra fi żmien sitt xhur fir-rigward is-segwitu tar-rakkomandazzjoni li sissa għadha ma twettqitx It-tielet net jiena nirrid tinfakkar li dan huwa l-ewwel pass għad hemm passi oħrajn li rridu jsiru bħal pereżempju eh, għadu kemm fakkar il-Kummissarju Malmstrom. Ir-raba punt jiena nixtieq nifraħ lill kummissarju Malmstrom għal garanzija garanzija li hija offritna fil-ħarifa ħat proponi proposta leġislattiva fuq dawn il-żewġ pajjiżi li ħajġu evalwati min-naħa tal-Kunsill. Biss għalissa, u għalhekk aħna nabżon ta' sistema Ewropea ta' evalwazzjoni u għandna bżonn li jiġu involuti il- tlet istituzzjonijiet, il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament. Għandna bżonn sitwazzjoni li ma sarrax fuq żewġ standards biss. Aħna ma nistawx neżiġu mill-naħa tal-istati membri li huma barra mid żona Schengen u jidħlu kriterju aktar strett meta mqabbel mal-kriterji li diġà applikaw għal pajjiżi li jinsabu fiż-żona Schengen. Daw kollha, kemm dawk li jridu jidħlu kif ukoll dawk li jinsabu diġà fiż-żona Schengen, kollha rridu jagħtu prova tar-rispett tal-akki ta' Schengen u rridu jagħtu prova li qed jagħmlu l-aqwa monitoraġġ għall frontieri esterni. B'hekk business taw niżguraw li aħna għandna sigurtà tal-libertà tal-moviment tagħna Nserħu nserħu moħħ ċittadini li jistgħu jċaqalqu fil-libertà. Grazzi, nifraħ lil kollega l-votazzjoni seħħada fl-ofsenar. Naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda l-aħħar punt il-mistoqsija fir rigward il-Kummissjoni fil-qasam tal